Allora, buongiorno. Mela, ġurnata tajba. Nixtieq nistieden il-kollegi biex jidu postom. U nistgħu nkomplu sessjoni tal-Parlament Ewropew li waqfet fl-4 ta' Lulju tal-2019. Nixtieq nilqa' il membri tal-pubbliku li edinaw biex jassistu għall bidu tal-plenarja. nistgħu napprovaw il-minuti ta' seduta tal-4 ta' Lunju dawn tqasmu għandkom kummenti fuq? Jekk m'hawnx iżjed kumment, jekk m'hawnx kummenti nistgħu ngħidu li l-minuti ġew approvati. Mela xi komunikazzjonijiet wara l-elezzjonijiet tal-onorevoli Kirjakos Velopoulos bħala mm, deputat tal-Parlament Nazzjonali tal-Greċja. Il-Parlament qed jieħu nota tal-fatt li s-siġġu tiegħu huwa issa vakanti mis-7 ta' Lulju tal-2019. L-awtoritajiet kompetenti tal-Olanda infurmawni li l-Onorevoli Lara Volters issa saret membru tal-Parlament li qed tieħu post eh, tissostwixxi l-Sur Timmermans u dan mill erba ta' Lulju tal-2019. Minn barra dan l-awtoritajiet kompetenti tal-Greċja infurmawni li s eh, is-sur Emmanuel Frakos ġie elett fil-Parlament Ewropew flok is-Sur Velopoulos u dan bl-effett mill-10 ta' Lulju tal-2019. Nixtieq nilqal dawn il-kollegi l-ġodda u nixtieq infakkar li huma għandhom eh, id-drittijiet kollha fil-Parlament u anke skont il kundizzjonijiet li hemm fir-regolament tagħna. Irċivejt mill-gruppi PPE u l-ICR xi talbiet ta' emenda fil-kompożizzjoni tal-kumitati. Dawn in-nomini ħajkunu fil-minuti tas seduta tal-lum jekk ma jkunx hemm imbagħad oġġezzjonijiet jew kummenti sa meta jiġu adottati l minuti dawn in-nomini ħajġu kkunsidrati bħala approvati. Issa ngħaddu għall-aġenda tal-lum. Anzi, is-Sur Corbett. Sur President tħabbar l-ismijiet ta' xi membri li diġà telqu minn dan il-Parlament. Ma taħsibx li forsi ah, kena ninkludu wkoll il-PPE kollu kemm mhux isu ħadd tal-PPE. Et, et nilqa dan l-umorizmu sottili minna ħatija. Kissa naddu għall-agenda tal-lum. Il-abbozz definittiv tal-minuti li ġiet approvata mill-konferenza tal-presidenti fil-11 ta' Lulju skont l-artiklu 157 ġi mqassa. issa għal għada. Il-grupp tal-GUE talab li d dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappresentantoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u l politika ta' sigurtà fuq is-sitwazzjoni ta' Venezuela ma tingħalaqx bir-riżoluzzjoni. Ħanaddi l-kelma lek lill-Onorevoli Villanueva Ruiz biex eh, tippreżenta din it-talba fisem il-grupp tagħha. Onorevoli. One of the night types, Sur President, Fisem il-Gwe NGL aħna nixtiequ li nirtiraw ir rizoluzzjoni tal-aġenda fuq il-Venezuela aħna rridu li nżommu dibattitu iva jekk inħossu li danu mill bżon bżonn imma la darba għaddejjin minn proċess ta' dialogu ġdid li ġi u dim minn Norveġa fejn l-atturi kollha huma involuti u negozjati mixin dim inkluż anka il-Papa appoġġa din hija opportunità għal dan il-Parlament li ma nibqawx namlu risoluzzjonijiet biex nippruvaw naffettwaw il-politika ta' Venezuela u minflok nuru ruħna bħala attur fondamentali fid-difiża tad dialogu, fid-difiża tal-paċi u nkunu nistgħu ngħinu eh, permezz ta' l-unika mod li ħansibu eh, situazzjoni stabbli u ta' benefiċċju għall poplu tal-Venezuela. Grazzi ħafna l-Onorevoli Villanueva Ruiz. Issa ngħaddi l kelma lill diputat li jixtieq jitkellem kontra. L-Onorevoli Galler? Iva, grazzi ħafna. Fisem il-grupp tal-PPE, nixtieq nirrifjuta dan is-suġġeriment. Fir-riżoluzzjoni tagħna iva ċertament nistgħu ninkludu id-diskussjonijiet li għaddejjin anke ċertu inizjattivi imma aħna naħsbu li s-sitwazzjoni hija drammatika u ċara dwar dan. Għalhekk jiena naħseb li diġà minn issa nistgħu niddeċiedu fuq ir-riżoluzzjoni aħna konxi ta' sitwazzjoni drammatika l miljuni l rifuġati li telqu mill-pajjiż kif ukoll id-destabilizzazzjoni tal-viċinat minħabba fekk u hemm bżonn li nieħdu pożizzjoni ċara fuq dan. Grazzi. Grazie onorevole Gall.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 Kulħadd ivvota, Sinjuri, votazzjoni magħluqa. La richiesta è It-talba ġiet irrifjutata mela l-aġenda ma tinbidilx. Issa fuq l-erba il-grupp tal-GUE talab li l-istqarrijiet tal-Konsillu tal tal kummissjoni fuq ir-relazzjonijiet ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur jiġu miżjuda bħala tielet punt fuq l-aġenda ta' nhar l-erba' wara nofsinhar wara l-istqarrijiet tal kunsillu tal-Kummissjoni fuq iż-żona ta' arja nadifa fl-ibliet tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħaddi l-kelma lis sinjura Villanueva Ruiz biex tippreżenta din it-talba. Onorevoli ngħaddi l-kelma lilek. Grazzi, Sur President, aħna għal darbohra inħossu li huwa importanti li ninkludu fuq l-agenda tal-erba it-trattat tal mercosur li dan huwa trattat li jenna aktar minn 20 sena ninnegozja b'mod mhux trasparenti dan kellu ħafna impatt fuq ħafna pajjiżi, ħafna eh, agrikol aktar minn 33,000 bidwi ħajkollhom konsekwenzi minħabba dan it-trattat u jiena naħseb li huwa importanti immens li dan id-dibattitu jsir l-erba f'dan il-Parlament. Grazzi ħafna Sassur Hansen għal intervent li jkun kontra Eh, naddi l-kelma lilek. Iva, grazzi ħafna sur President fisem il-PPE, jiena nixtieq ngħid li aħna kontra nżidu dan mal-aġenda il dokumenti għadhom qed jiġu ippubblikati, għalhekk aħna nixtiequ li nanalizzawhom b'attenzjoni. Il-Kummissarju Malmstrom qalet li tkun preżenti l-ġimgħa d fil-Kumitat tal-Inte u għalek aħna nixtiequ nirrifjutaw li dan jiġi miżjud mal-aġenda tagħna ta' din ġimgħa. Grazzi, grazzi, mela għen votaw fuq din it-talba, ollu jdejkom minn huwa favur it-talba ta' l-on tal-grupp tal-gwe, ollu jdejkom minn huwa kontra, min qed jastieni. Mela maddiċ l-aġenda tibqa' kif inhi. Mela, l-aġenda hija konfermata. Le, ma kienx hemm, ma kienx hemm bżonn ta' ċekk. Mela, issa fuq l aġenda tagħna għandna propju diskorsi ta' minuta skont l-artiklu 172 tar regolament. Mela, Sur President, wara skont ir-regola 184 A bħala pal President tal-Kumitat tal-Sajt, jiena nixtieq ngħid li Robert Rowland, membru tar-Renju Unit ta' din il-Kamra, il-ġimgħa li għaddiet, qal li fil-każ ta' Brexit kwalunkwe bastiment barrani eh, fil- fil-filmijiet tal-Renju Unit Ehm, għandu jingħata l-istess l-istess eh, drittijiet bħal Belgrano. Jien rrid li fir-Renju Unit il-Federazzjoni Nazzjonali ta' Sajt verament rifjutaw dan il-klim għax dan kien bastiment fejn kienu mietu n-nies u eh, l-idea li il- sajjieda tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu maqtula eh, sempliċement għax qed jistadu fil-miet li ilhom jużaw ħajjithom kollha, forsi tajdu le daw kienu kliem fierħa biss, imma il-klima juri li il-kliem huma importanti jistgħu jwasslu għal ħbiberija u jistgħu jwasslu għal mibeda u firda. Sur President, jiena nittama li tingħaqad miegħi ngħid jiddispjaċini li xi ħadd minn pajjiżi għażel li jużu dawn juża dan il-kliem għal din il dan l-iskop ġifieri ta' mibeda. Grazzi ħafna Sur Davis ħadna nota tal-konsiderazzjonijiet tiegħek. Kie, kie, kie, sulla parola. Onorevole Roland, prego. Roland. Sur President, grazzi ħafna tal-li permettejt li nitkellem. l ned biex inwieġeb il-membru parlamentari liħor nishtiq dan, jina kont qed inwieġeb għal l-attak verbali li inti għamilt fuq wieħed mill-kollegi tiegħi Jun Mamri wara li konfrontatkom u barra mill-kumitat tas sajt li inti kont il-president eh, tiegħu inti attakkajta b'mod verbali u aħna ħankunu qegħdin eh, niftu kumitat disciplinarju eh, teddida tal-kumitat tad-disciplina propju minħabba dan u risposta tiegħi kienet kont qed niddefendi l-industrija tas-sajt tar-Renju Unit li qed tiġi mkissra mill-politika Eh, tal-Unjoni Ewropea tal-Pals Fishing jien ħanamel dakollu kolonisti biex niddefendi is-sajjeda tar-Renju Unit. Issa dwar il-lingwaġġ Il-kumment kien wieħed naqra sarkastiku għabbażi tal-fatt li l-industrija tagħna ġiet imkisra ma nissekx ħatta letteralment. Ovvjament minix qed nipprova ngħid li għandu jkun hemm violenza fil-pra miftuħa anke jekk fil-2018 rajnija meta kien hemm is-sajjieda Franċiżi u tar-Renju Unit spiċċaw biġlida fuq l-pra imma għal minuta jiena mhux qed nissuġġerixxi li l sajjieda tar-Renju Unit għandhom jinvolvu ruhom f'xi assalt fuq il-sajjieda ta' barranin. Jiena nappoġġa bisħieħ is-sajjieda tar-Renju Unit eh, u minix ħanieqaf milli nindefendihom. Grazzi. Onorevole Fox. Onorevoli Fox. Mux jadaw? anzi edha. ħaġa li tista' tajt fuq id-delegazzjoni tar-Renju Unit minn din in-naħa tal-Kamra huwa li għandna sens tal-umorizmu u tistgħu tkunu tafu li il-diskors ħileġ huwa importanti hija ta' mistħija li meta hemm tant affarijiet importanti li rridu nitkellmu kollegi hawnhekk qegħdin jippruvaw jiggwadanjaw punti b'mod eh, irħis. Fil-fatt, Jiena naħseb li l-libertà ta' diskors hija xi ħaġa importanti anke l-libertà waħna fil-partit tal-Brexit jew anzi intom miskom tagħtu każ lilna meta aħna ngħidu li aħna defendukom u tibqgħux it-teftfu. Din il-kamra għandha x'tagħmel iżjed minn dawn il-ġlidiet interni mexxija mill-libdems u l-kollegi tagħhom fir-Renju Unit. Grazzi. Thank you, colleagues. And on the matter of free speech, we will now. Grazzi, issa propju fuq is-suġġett tal-diskors ħieles ħajkonna id-diskorsi ta' minuta taħt ir-regola 172. Mela l-ewwel kelliem is-sur Vincenza. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi, fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea hemm regolamenti u liġijiet differenti li jipproteġu il-minoranzi etniċi awtoktoni. Fuħut f'ċertu pajjiżi hemm salvagwardji b'saħħithom, oħrajn soluzzjonijiet inqas fil-waqt li f'pajjiżi oħra qas biss jirrikonoxxu li hemm dawn il-minoranzi u dan jista' jikser id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi fir-Rumanija, l-emenda tal-liġi pubblika ġdida restringiet ukoll anke s-salvagwardji eżistenti. Ir-regolamenti fuq il-lingwa Ungeriża ma ġewx implementati l-istat ma jippermettix li jintużaw is-simboli Ungeriżi tal-komunitajiet. E, importanti ħafna li m'hemmx dialogu bejn il-maġġoranza rumena u l-minoranza Ungeriża fil-pajjiż. F'dan il-Parlament irridu nippromovu l-kooperazzjoni bejn il-minoranzi. Irrid ikonna skambju tal-aħjar prassi, l-istat ta' dritt għandu immexxi Eh, sabiex aħna ninaqdu ma' dawn ir-regolamenti. 50 miljun ċittadin jafdaw li jkun hemm implementazzjoni ta' standards eh, olin biex nipproteġu l minoranzi u għanna nagħmlu hekk. Grazzi ħafna issa s-Sur Howard tal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Id-dritt tal-vot huwa dritt fundamentali l-xogħol tagħna bħala politiċi huwa li nagħmluha iżjed faċli għan nies li jeżerċitaw dak id-dritt. Siġġimgħat ilu fir-Renju Unit oħrajn ġara l-kontra il-turnout. Eh, fil-Parlament Ewropew żdied għal 51% ma' ħafna ċittadini li huma residenti f'pajjiżi differenti ma natawx il-permess li votaw mhux biss fir-Renju Unit imma mod partikolari. Sfortunatament it-tweġiba tal-Gvern tar-Renju Unit fuq dan eh, kien negattiv pas-soltu għalhekk hemm bżonn ta' tibdiliet fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex nissimplifikaw il-proċess u nagħmluha aktar faċli sabiex kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jivvota u fejn hu jgħix fejn jgħix, sempliċement billi jagħmel dikjarazzjoni votazzjoni eh, fil-postijiet tal-votazzjonijiet. Jina tlabt li din il-kwistjoni terġa' tiġi eżaminata sabiex eh, ħafna qabel l-elezzjonijiet li miss iċ-ċittadini ikollhom id-dritt li jivvutaw e protett. Grazie ħafna sa' Sinjura Joveva. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li għaddejt li il-kelma kollegi. Jiena verament kuntenta li nista' nindirizzakom għall-ewwel darba. U jiena nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nenfasizza suġġett li ma ingħatax biżejjed attenzjoni Dan kollu jiddependi mill-rebħit eh, politiċi fl-istati membri, l-istat ta' dritt, għalhekk jiena verament kontenta li l kandidati potenzjali tal-ġejjini tal-Parlament tal-Kummissjoni Ewropea qalet li ħatkun qed tagħmel mekkaniżmu għar rispett tad drittijiet fundamentali. Fl-aħħar laqgħa fil-fatt i ma, ma semmiġ dan, imma nixtieq insemmi l falliment tal-Kroazja li tirrispetta il-sentenza tal-arbitraġġ. Jiena nittama li l-President li jmiss tal-Kummissjoni ħad kunet qed tiffoka fuq dan u aħna nixtiequ li jkollna wkoll opinjoni legali mill-Kummissjoni li għandha x'taqsam ma' sentenza fuq l-arbitraġġ. L-istat ta' dritt irid ikun rispettat u mhux jinbiss irrid li din tiġi rispettata. mr christian allard sir. is a button on your desk for the microphone. could somebody help? there you, there you are. għandek buttuna fuq il-mejda qudiemek tittafasa. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li tajtni din id-daqqatit issa l-ewwel diskors li qed jagħmel f'dal-Parlament. Grazzi illi tajtu il-kelma lil deputat ġdid jiena ċittadin Franċiż illi nirrappreżenta l-Iskozja fl-Ewropa wara li kont membru tal-Parlament Skoċċiż. Jiena qiegħed hawnhekk minħabba il-Brexit biex nurikom kemm għandna għal-qalbna l-Ewropa. 20 sena ilu jiena votajt sabiex il-Parlament Skoċċiż jerġa' jiltaqa' wara interruzzjoni ta' 300 sena. Parlament il qatt maltaqa wara l-għajnuna ta' mingħajr l tal-Unjoni Ewropea hija minħabba l-Unjoni Ewropea li għandna l-Parlament fl-Iskozja intom entuna u aħna ma nsejniex dan fl-2016 62% tal-elettorat fl-Iskozja vota biex jibqa' fl-Ewropa 62% huwa sinjal li aħna pajjiż li huwa l-iktar Ewropew fl-Ewropa u dana fl-Skozja aħna eh, dorin ikonna bosta identitajiet jiena 100% Skoċċiż, 100% Franċiż u 100% Ewropew. L-idea tagħna tal-Ewropa hija dik li temlu fiha intom ta' skambju ħieles sa' valuri komuni aħna lesti li niddefendu libertà u l-identità Ewropea tagħna u lesti li nibqgħu naħmu flimkien magħkom biex ngħinukom. Grazzi. Mr. Jack Madison. Onorevoli Jack Madison. Mux iħataw, tajjeb, mela, il-Sinjura Tomacic. Grazzi ħafna, Sinjura President il-Qorti Internazzjonali Kriminali tal-ex Jugoslavja fil-Deċembru tal-2015 ħarġet mandati tar ta' arrest għal eh, Peter Radeta u eh, Vjerverċika Jolċiċ għaliex dawna il-eddu untimidaw u provaw jixtru il-xieda. Il-deċizjoni tal-qorti nħarġet fl-2019 f'jannar imma l-autoritajiet fis-Serbja ma ħadu ebdazzjoni. U għalhekk il-qorti ippubblikatum l-autoritajiet f'Belgrade kompletin jorom dawn id-deċiżjonijiet bl-iskuża li dana mhux permess minħabba l-att tal-kooperazzjoni ma' Tribunal tal-Ajja li jipprovdi illi eh, eh, n-nies illi huma akkużati mill dinnuqqas eh, rispett tal-qorti ma jistawx jintbatu qoddim qorti oħra. Irrid ikun hemm panel apposta li deċidi fuq l-appell u għalhekk jiena ma nafx għalfejn is-Serbja għandha dritt illi tressaq dan l-ilment kontra l-mandat tal-arrest Dan huwa sinjal illi aħna nalqu għajnejna li dak li tagħmel is-Serbja hija ħaġa tal-mistħija li pajjiż li jirrifjuta li jikkoopera ma' Tribunal tal-Ajja u jipproteġi il-kriminali tal-gwerra fil-każ ta' Fjorċeva juri kemm hija verament ipokrita l-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Gorgiu. Grazzi. Jena ċipriot u jena eh, 45 sena minn meta kellna l-iktar l-ikraħ parti ta' l-istorja tagħna fejn il-Ħunta Griga minħab bin-NATO għamlu kolb ta' stat bilan illi joqtlu il-President Makarias il-konsegwenzi għadhom traġiċi għall popolazzjoni tagħna kien hemm eluf ta' persuni li tilfu ħajjithom li sfaw sab okkupazzjoni vjolenti ta' 37% tat territorju, okkupazzjoni u sforzi biex inbidlu il natura demografika ta' pajjiżna aħna nitolbu appoġġ prattiku mill-Ewropa li lin minn miżuri li jiġu ripetuti u huma ferma anqas minn dak li qed nistennew. Il-Turkija taqdi ċerti interessi fl-Ewropa imma huwa iktar importanti illi aħna nappoġġaw id-dritt internazzjonali sabiex jerġgħu jinfetħu in-negozjati għaliex dawn waqfu wara Kran Montana. U jena irrit li konna soluzzjoni li tkun tappoġġa il-nies ċipriotti u li tikkontribwixxi għall-Ewropa li tkun aktar sikura. Sir Patton. Thank you. Grazzi. 300.000 persuna mill-Midlands eh, tal-Vant eh, votawna biex inkunu hawnhekk. Il-Fondazzjoni Demokratika tal-Unjoni Ewropea hija bbażata fuqna 751 eh, membru parlamentari elett direttament. Aħna nirrappreżentaw ċittadini f'dan l-emiċiklu hawnhekk ġewwa Strasburgu kif ukoll ġewwa Brussell. Allura għalfejn il-kmamar tal-Parlament huma miftuħa inqas minn 60 ġurnata fis-sena. Il-ġimgħa l-oħra il-Kamra kienet malu għal ġimgħa kollha il-lejla hija l-unika darba meta l-MPs jistgħu jitkellmu mod ħieles ulju u ingħatajna biss 60 sekonda. Qed nifhem għalfejn ma tantxaw MEPs bħalissa, forsi m'hemmx dwar xiex nitkellmu, forsi l votanti ma jridux illi aħna nsemmew leħinna. Il-risposta hija li l-Kummissjoni, l kunsill ma jridux jisemgħu dak li għandna xnajtu. 60 sekonda, 60 ġurnata mhumiex biżżejjed. Irridu nsemmew il vuċijiet tagħna jekk jogħġbok, Sinjor President, irridu iktar Parlament, grazzi. The trouble is that if everyone Il-problema hi li jekk kulħadd jaqbes il-minuta inqas nies ikunu jistgħu jitkellmu lejla mhux problema, però fil-futur iva Issa għandna lis sinjura Boxkar għal minuta. Grazzi ħafna, Signor President, eżis kollegi, fl-ewwel ta' Lulju eh, fl-Ukrajina kien hemm kienem elezzjonijiet irridu noqogħdu attenti għal dawn. Se jkun hemm tibdil fil-pajjiż, pero wara illi l il kumitat Ewropew ma laħaqx maġġoranza Ungeriża nistgħu naraw li hemm abbuż fil-kampanja qed nitkellmu dwar e, xiri ta' voti u abbuż ieħor. Affarijiet sabiex jinxtraw il-voti. Anki servizzi segreti qegħdin e, jeddu l-persuni li jieħdu sem ċertu eh, attivitajiet, eżempju l-intellettuali, l-alima, qed jiġu eh, medda. Tridu toqgħodu attenti x'jiġri eh, fl Ma M'għandniex nitkellmu biss dwar l-integrazzjoni Ewropea, però rridu nżommu kol mar-regoli. Grazzi ħafna ehm, l-Onorevoli Trezzu madam commissioner vestager îmi face mare plăcere să vorbesc din nou din parlamentul european aș vrea să vă. president huwa ta' unura li għalli nerġa' nitkellem fil-parlament ewropew nixtieq nitkellem dwar l-mff li huwa l-garanzija reprezintă huwa l-garanzija ta' Ewropa stabbli u eh, li nistgħu nbassruha mill-lat ekonomiku naħseb illi l budget futur tal-2021 sal-2027 mhux biss prijorità iżda wkoll urġenza. Il-Kummissjoni Ewropea proponiet budget fit-tieni ta' Mejju tal-2018 u u ma tantx kien hemm dijalogu sa minn dakinhar. Il-populiżmu fl-Ewropa qed jikber jekk intom bħala koleġislaturi flimkien mal-kunsill tapprovaw l-mff se jkun hemm spiża doppja fuq ir-riċerka erasmus u l-kumplament anki fuq il-koeżjoni li għandha timla l-vojt ta' reġjuni li eh, għadhom lura ekonomikament irridu naħdmu fuq l-MFF, jiddispjaċini mhux imdorja nitkellem għal minuta. Iva għandek raġun, bħala kummissarju jkollok iktar ħin, però fil-parlament e, għandna inqas ħin. Signora Bilbao. Grazie, President. Grazie, Signora President. Fil-poplu tiegħi tal-Baħar Avante najduha biex ikunu nistgħu nimxu l qudiem ejja solidarjetà huma sentimenti li minnaw e, imorru għal familja ta' Zazuħ ta' Bilbao li e, miet il ġimgħa li għaddiet minħabba arar. Dawn kienu zoni li ġew affettwati minn eh, maltempata li qatt ma kien rajna qabel bħala li kien hemm triplu tal-xita tas-soltu. Dan affettwa ż-żona u ġanna naħsbu dwar il-fatt li il-fenomeni atmosferiċi estremi li huma marbuta ma tibdil fit ma qegħdin jeżdiedu għalhekk aħna nesprimu solidarjetà imma nixtiequ nagħmlu sejħa sabiex l-emerġenza klimatika tkun ta' priorità f'din il-leġislatura. Aħna għandna bżonn ta' strateġija globali m'hemmx dubju, imma rridu nibdew minn isfel għaliex ħafna minn battalji ħa jiġu mġilda fuq livell lokali u reġjonali. Grazzi. Grazzi ħafna sa' Sinjura Ceccardi. Grazzi, Sinjura President. Il-tnedija ta' din il-leġislatura għamlet ċara li hemm żewġ ideat ta' xini l-Ewropa. L-ewwel waħda dik tal-burokrati li għandha il-bażi tagħha fl-euro, il-ħarsien ta' elites u l-għana ħari fit-twetti ta' Ewropa bla, bla frontieri, bla identità eh, mamula minn ħaddiema imħalsa ftit li huma eh, kajmani li ma jgħidu xejn. It-tieni, ġviri tagħna, tibbaża il-bażi tagħha fuq l-istorja glorjuża ta' dan il-kontinent li ssib ir-raġuni eh, tal-eżistenza tagħha fil-popli u l-għana ħari huwa l bini ta' Ewropa li tirrispetta l-identità u d-demokrazija. L-istess President Sassoli li joqgħod bil qiegħda mek fuq il-post tal-President jitkellem dwar l-alkimiji parlamentari bejn demos kristjani u soċjalisti dawk li penalizzaw l-Italja għal ħafna snin il-loġiki li penalizzaw il-pajis tagħna għal ħafna snin u penalizzaw ukoll l-artiġani tagħna, l bdiwa tagħna, l fumbenji tagħna jinet nixtieq nsemmi dan l kamra ma daw kollha li qed minn barra minn din il-kamra intom intomx għatwaqfu il-rivoluzzjoni tagħna bil-ftehmi ta' palazz. Aħna din l-Ewropa ħan nibidluha u s-salvataġġ tal-popli ħajasal. Mr. Vondra. L-Onorevoli Vondra jek jataw. Jider li le. Mela għal-kellim li jmiss, is-sur Botenga. Merci, uh, Madame la... Grazzi, Signora President. 113 miljon persuna ta' Ewropej l-lum edin jgħixu meddin mill-faqar. 113 miljon persuna edin fir-riskju tal-esklużjoni soċjali, 10 darbiet il-popolazzjoni tal-Belġju. Illum hemm urġenza soċjali fl-Unjoni Ewropea u mhijiex koincidenza imma pjuttost konsegwenza ta' politiki li ġew votati u approvati hawnhekk mill-partiti tradizzjonali li ċirkondawna dawn illi eh, votaw favur il-liberalizzazzjoni u tnaqqis baġitarju kostanti. Għalhekk illum din il-loġika ta' trattati Ewropej li qoddim il-bżonnijiet tal-popli, tal-ċittadini jippreferu jagħtu priorità lil suq. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli għandna l-għażla. Jew inkomplu nakkompanjaw u natu spinta lil din it-tkaxkira l-isfel jew inkella noħolqu Ewropa mhux tal-austerità ma tal-prosperità u Ewropa mhux ta' dumping soċjali ma' progress soċjali. Grazzi. Thank you, Mr. Papadakis, please. Papadakis. li nikkundannaw il-użu ta' żewġ ehm, bastimenti li qegħdin jidriljaw fil-żona ta' ċipru mit-Turkija membru ta' NATO imsieħeb strateġiku tal-Unjoni Ewropea li ilha tokkupa 37% fil-mija ta' ċipru f'dawn l-aħħar 45 sena din hija xi ħaġa li ma nistawx eh, ninsewa sempliċement billi ngħidu li aħna mħazbin Irridu dan l-attak ta' Turkija tiġi legalizzat u l-ġestjoni ta' ġestjoni tal-ġew u l-gvern il-ġdid fil-Greċja qed jaġġel dan l-involviment fil-dizin imperjalistiku huma qegħdin jippruvaw imorru kontra il- eh, il-fat li ma namlu xejn nis irridu jizdidu il-fat li kunu allerti joħorġu mid-dizin imperialist biex ikunu sidin tar rizorsi tal-enerġija u jiġildu fl-imkien. Grazie ħafna, Sinjura Xojdrova. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-war nofsinhar tajjeb, sinjuri, dan ix-xar qegħdin infakru is-sebgħin anniversarju ta' tmiem l-ewwel gwerra bejn l-Iżrael u l-Arab dak iż-żmien il ċekoslovakkja għenet l-Izrael tiddefendi ruha. U rridu naraw li l-Izrael jaqsam il-valuri Ewropej tagħna rispett ta' dritti tal-bniedem għad demokrazija l-Izrael huwa wieħed mill-ftit pajjiżi f'dak ir-reġun li għandhom demokrazija ġenwina. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha jkollha l-aqwa relazzjonijiet possibbli mal-Izrael u raġuni għal fejn qed nitkellem illum hija li jiena imħasseb illi l-Unjoni Ewropea għandha jkollha ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Iżrael u dialogu bbażat fuq dan kif jagħmlu pajjiżi oħrajn f'dak dik iż-żona, kif jista' jkun li mill-2012 law eh, il-Kunsill Malta Maltaqax, irridu nagħmlu xi ħaġa ma' dan, nkellem il sinjura Mogherini. Grazzi, Sinjura President il-kura il tas saħħa hija waħda mill-pilastri tal-ħajja tagħna. Sfortunatament ħafna postijiet fl-Ewropa u anke f'ċerti reġuni ta' Spanja l-infermiera ma jaħdmu b'ħafna eh, nuqqas ta' prevedibilità, hemm ħafna abbużi min-naħa tal-gvernijiet eh, reġjonali din is-sitwazzjoni twassal għal Eh, l-infermiera biex jorganizzaw ruħom biex jitkellmu kontra dawn l eh, abuzi Din hija sitwazzjoni li verament eh, inaċċettabbli li qiegħda toħno professjoni illi hija tant importanti u tagħti tant għajnuna l-familji tagħna għalhekk jiena hawnhekk irrid niddefendi r-wol tal-infermiera fl-Ewropa eh, eluf ta' miljun ta' persuni illi jaħdmu li jistħu illhom illi kollhom kondizzjonijiet tajbin u ħlas tajjeb għax-xogħol eċċellenti li jagħmlu. Grazzi. Mr. Flego. is Flego. Għalija l-Ewropa minn dejjem kellha u trid iżżomm l-ispirtu b'saħħtu it-toleranza sfortunatament illum il-ġurnata bil-innovazzjoni teknoloġika bis-suċċessi anki fil-kontroll tal-fruntieri l-islovenja u l-italja l-ġirien tagħna qed Eh, jgħidu li ser jagħmlu ser jgħalqu l-frontiera għal kilometri sħaħ. Aħna kontra dan għax dan mhux se jsolvi l-problema tal-immigrazzjoni legali il-ħitan iwasslu l-iktar ħitan. Dan huwa approċċ ħażin kompletament. Aħna ovvjament irridu noqogħdu attenti għas-sigurtà, irridu eh, nitrattaw lill immigranti b'mod uman u imma l-ħitam mhux se jisolvu l-problema. Il-Kummissjoni trid issib mod kif tiġġieled kontra it-traffikanti tal-immigranti rridu nsolvu dan ta' malajr. L-Onorevoli Fest. Signora President, il-lejla tajba. qed nitkellmu dwar kwistjonijiet politiċi kbar, però jien aktar imħasseb dwar dan il-Parlament. Huwa importanti li aħna niddeterminaw l-aġenda tagħna stess. Għandna niddeċidu li ma eh, kwistjonijiet għandna nindirizzaw. Sfortunatament din ir-regola qed tinkisser. Għandi nota minn Klaus Veller naħseb jiġifieri l-amministrazzjoni tal-Kumitat Libe u din in-nota tgħid titkellem dwar inizjattivi ġodda fil-parlament u titkellem dwar viżjon umanitarji l-organizzazzjoni ta' salvataġġ l-affarijiet kollha li l-votanti ma rridux. Jiġifieri l-amministrazzjoni qed tfassal l-aġenda mhux il-MEPs irridu niċċaraw kemm qed jintefqu flus fuq dan u kif nistgħu nipprevjenu dan l-affarijiet fil-futur. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Kuxmuk. Jiena membru eh, Polak eh, tal-Kumitat fuq il-Bidja u l-Agrikoltura u fit-28 ta' Ġunju intlaħaq ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur. Mis-sena 2000 diġà konna bdejna n-negozjati ma kien hemm l-ebda raġuni biex naċċeleraw il-ħidma meta l parlament ma kienx qed jaħdem jiena naħseb li kien hemm protesti min-naħa ta' Franza, Polonja u oħrajn ntqal li l-laħam tal-majjal, it-sokkor kif ukoll prodotti oħra jistgħu jiddestabilizzaw is-suq, speċjalment fil-kuntest tal-Brexit. Il-prodotti tal-Mercosur m'għandhomx iwieġbu għall-istandards għolja ta' sigurtà u kwalità tal-ikel. Jiena naħseb u nittama li dan il-ftejim mhux ħajtħol fis seħħ mingħajr il-qbil tal-Parlament. Grazzi, grazzi, Sassur Ferreira. Obrigado, Sra. Presidente. Poucos dias depois das eleições para o Parlamento Europeu, como convém. Wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż u jekk ir-rakkomandazzjonijiet ma jiġux rispettati hemm sanzjonijiet previsti. Per eżempju, fil-każ tal-Portugal, il-Kummissjoni qiegħda titlob aktar ftuħ budgetarju ġifiri inqas riżorsi għall-edukazzjoni, għall-housing, għall-kultura. Rridu nieħdu r riżorsi u r-riżultat eh, eh, tal-ħaddiema Portugiżi għal kumpaniji U b'dan jfisser illi se jkun hemm iktar prekarjat għal ħaddiema u s-soq tax-xogħol qed jiġi frammentat, jiġifieri l-kundizzjonijiet tax-xogħol qegħdin dejjem sejrin mill-ħażin għall-ar. Issa rridu naraw min se jokkupa l-ola pożizzjonijiet fil- Eh, fil-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna irrispettivament minn min se jkun jokkupom da ma nistawx inkomplu naħru lil poplu l-politika trid tinbidel. L-Onorevoli Vosenberg Vrionidi. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi fil-mandat li għadda l-Parlament Ewropew iddiskuta il-problema tal-immigrazzjoni jiena ġejja mill-greċja u tafu li l-greċja għandha problema serja għall gvern il-ġdid tal-partit demokrazija ġdida għandu pjan ġdid għall politika ta' immigrazzjoni ġdida però għandna żewġ problemi waħda minnhom hi r regolament ta' dublin illi mwaħħal fil-kunsill u ma ġiex imġedded it-tieni problema hija l-istati membri li jgħalqu l-fruntieri u ma japplikawx id-deċiżjonijiet li diġà ttieħdu mhux qed jieħdu r-responsabbiltajiet li suppost jerfgħu mhux qed jaċċettaw li jkun hemm programm komuni tal-ażil il-populiżmu qed jikber fost iċ-ċittadini ewropej grazzi ħafna l-Onorevoli Limis, grazzi ħafna f'dan l-ewwel xahar. Ħadd nara l-futbol tan-nisa. Kenna un mbagħad l-elezzjonijiet tal-Parlament fejn rajna estremizmu, Brexit u bekk eh, qed niftħu għajnejn in-nies. Il-futur tagħna huwa fost iż-żgħażagħ aħna ma ivvotajniex għal von der Leyen, aħna votajna għal kandidati li qabel l elezzjoni għamlu ċara x'inhuma l valur tagħhom. fil-finali tal-futbol rebħu l-Istati Uniti. Immaġinaw rebaħ xi ħadd ieħor xi pajjiż estremist. Jiena ivvotajt għal Ewropa eh, aktar demokratika. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kofod għal-minuta. Jiena xtaqt nitkellem illum għaliex aħna tlifna każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja l-ġimgħa li għaddiet. Il-Qorti tal-Ġustizzja għawġet il-politika ta' l-immigrazzjoni u dinja xi ħaġa verament groteska. Id-Daniżi qatt ma ċettaw li l-Unjoni Ewropea tindaħal fil-politika barranija tagħhom. Għal bosta snin aħna dejjem eleġejna eh, politiċi bħafna maġġoranza qawwija li ġildu għal politika soda fuq l-immigrazzjoni għaliex id-Danimarka u għal panis tad daniżi mhux kulħadd merħba bih f'pajjiżna wieħed irid jissodisfa bosta kriterji qabel ma jkun jista' jiġi jgħix f'pajjiżna din hija xi ħaġa verament grotteska li l-Unjoni Ewropea qiegħda dejjem iktar tindaħal fl-affarijiet tagħna u qiegħda tiċħadna mid-dritt għall-autodeterminazzjoni li aħna komdi f'pajjiżna. Mr. Buda. Doma Preċedinte, mulțumesc. Fermierii europeni au nevoie de un răspuns ferm și rapid cu privire la Grazzi ħafna, Signor President. Il-bdiewa tal-Rumanija u tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn risposta kemm jista' jkun malajr fuq il-politika agrikola tas-sajt. Jien għalhekk nixtieq nitlob lil setat politiċi kollha li ma jużawx ir-regolament tal-PAK bħala eh, biex ikunu jistgħu jiksbu għanijiet oħra nixtieq nixbet l-attenzjoni kollha ta' dawk li għandhom responsabilta politika sabiex ma nilabux bil- Eh, bid-destin ta' dawn il-bdiewa li għandhom bżonn stabilità dan ir-regolament li ġie adottat fl-aħħar eh, kunsill jilqa' sa ċertu punt il-bżonnijiet tal-bdiewa u huwa garanzija lill konsumaturi li jkunu jistgħu jkollhom aċċess għal ikel ta' kwalità tajba Eh, bi prezzijiet tajbin u din hija konsidrata bħala l-unika soluzzjoni vijabbli ġifieri nibattu dan ir-rapport quddiem il-plenarja tal-Parlament sabiex skont il-preċedenti u mbagħad wara jkun hemm it-trialogi u dan il-regolament jitressaq quddiem il-bdiewa l-istati membri għandhom bżonn biżejjed ħin biex ikunu jistgħu jadattaw il-pjanijiet nazzjonali tagħhom. Grazzi. Grazzi, Signora Curtin Darling. Sir Njura President, anke jekk aħna fuq l-Unjoni Ewropea maqsumin il-kooperazzjoni tagħna hija vitali fil-ġlieda kontra l-jasar modern. Eh, hemm ħafna eh, eh, avvenimenti bħal dawn hemm il-sfruttar sesswali, il-xogħol tat tfal, pereżempju. Hemm numru kbir ħafna ta' kriminali reġistrati u tramuntana għandu l-ikbar eh, nies eh, flimkien il-barra mill Londra. U hija importanti li jkollna l leġizlazzjoni għalhekk u importanti li il-Kummissarju tal-Kriminalità tan-Nortambria ikollu eh, track record li jaħdem f'dan il-qasam bħal kien mekkun għandu jew għandha. Din hija l-unika mod kif nistgħu neradikaw dan l-isfruttament kriminali li m'għandux postu fid-dinja moderna u għandha tkun xi ħaġa tal-passat aħna ma nilniex nippermettu lil Brexit jieħodna lura għal dak il-passat li qed noħorġu minnu. Grazzi l-Onorevoli Bokovic. Fi Slovenja aħna kellna ħafna problemi f'dawn l-aħħar xhur biżieda ta' attakki Eh, bil ta' tal-lupi u tal-orsijiet li attakkaw l-annimali il-żwiemel u l-annimali l-bejjem qed jiġu attakkati il-naċ ukoll numru ta' żwiemel u baqar anka mara xi ħaġa attakkata u dan huwa riflessjoni ta' żieda eh, mhux ħażin tal-annimali slava f'dawn l-aħħar snin għaliex dejjem aktar annimali qed jitwildu milli qed jiġu maqtula għalhekk il-bdiewa qegħdin jitilfu il-tama tagħhom ir-raħala qegħdin jħabru l edin jitilqu minn din l-attività għalhekk il-Ministru Ministeru tal-Agrikoltura fi Slovenja propona liġi fuq fuq kaċċa eċċezzjonali għall-lupi u l-orsijiet, imma jiena naħseb li għandna bżonn nitkellmu dwar din il-problema anke fil-Parlament Ewropew. Li miex problema li tista' taffettwa l-Slovenja biss, taffettwa wkoll pajjiżi Ewropej oħra. Din hija problema li ġejja bħala konsegwenza tal-tarbit il-bilanċ tal-bilanċ tan-natura din il-bilanċ ġie mħarbat fi Slovenja l hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa m'għandniex nippermettu li dawn il-problemi jinkomplu jinfirxu fl-Ewropa. Grazzi. Number of kollegi kien hemm bosta membri li xtaqu jitkellmu madhom ma waslux għalhekk issa se nagħlqu din is-seduta għallum. Grazzi. And just to say our next sitting is tomorrow, that's Tuesday at Is-seduta tkompli għada it-tlieta fid-disa ta' filgħodu u l-aġenda issibuha fuq il-website tal-Parlament Ewropew. lejli tajjeb.